Procediamo ora alle dichiarazioni. Inkomplu issa l-ispiegazzjoni tal-vot. Nixtieq illi nistieden li dawk li ma jixtuqux jassistu għad-dibattitu tal-ispiegazzjoni tal-vot biex jitilqu bil-mod u bil-kwiet mis-sala. Vi informo di aver ricevuto Nixtieq ninformakom li hemm ħafna nies li jixtiequ jispjegaw kif ivvotaw. Ġifiri nishti illi nejdilkom, nejdilkom minissa illi aħna nistaw naddu nibqaw sejrin bis-seduta sa Sat li essin kwart ħalli mbagħad nkunu nridu nagħlqu s-seduta ħalli nkun nistgħu nħejju ruħna s-seduta ta' wara. Mela Nibdew bl-ispiegazzjoni tal-vot. Jekk joġobkom, zommu silenzju fil-kamra kieġobkom. Min mux interessati kieġobkom joħorġu mis din s sala plenarja. Anna is-sur poċa kaj jibda jitkellem l-ewel, jek joġbu għandek minuta. Dwar rapport ta' sin Mojsa. Nyní za některé nicméně to stanovisko bych rád podal. Ja, vitam. jina perswas illi il-vuċi tijaj mux kullħat ħajisma ħazda, insomma xorta ħanħu gost eh, nitkellem, jien ħu